Buongiorno colleghi, il primo punto dell'ordine del giorno. L-għodwa tajba, signori, l-ewel punt li għanna fuq l-agenda tal-lum huwa dikarazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2014. Nixtieq infakkar lil membri li għal dan id-dibattitu m'hemmx proċedura ta' catch the eye. Naddi il-kelma lill-Kummissarju Schmidt. Grazzi ħafna, President, onorevoli membri. L-edizzjonijiet għal parlament Ewropew għadejjem ta' importanza għall-Unjoni. U da l-edizzjonijiet tal-2014 għedin ħajaslu f'żmien verament kritiku. L-Kommissjoni dejjem appoġġat kull sforz biex s eh, eh, eh, saxħa l-leġitimità tal-Parlament.